Grazzi l Fili Krote. Issa, l-diskorsi ta' minuta skont l-regola 150 waslet fit mim tagħha u issa nistgħu ngħaddu għal rapport li jmiss. Il-rapport ta' l-Onorevoli Rubik tal-SMIs kompetitivita u opportunitajiet kummerċjali. Grazzi tassew, Sur President. aħna nistgħu nħarsu madwar il-plenarja li jidher li hawn ħafna interess din il-plenarja fl-SMEs. Issa ma nistgħux ninsew li rridu narfu il-seta ekonomika ta' dan is-settur u 85% tal-impik minn dan is settur u ma maħluqa minn daw l-SMEs li mhumiex iktar kbar ilhom hemm għal ħames snin. Il-kumpanija ilha ħajja ħames snin U għalek importanti ħafna nassikuraw li kumpaniji ġodda jistaw jinħolqu u joħolqu kol kultura ta' imprenditorjalità, edukazzjoni, taħriġ u anki taħriġ l-ħajja. L-imprenditorjalità tista' tibda nista' ngħidilkom eh, minn dun kunu għadna tfal ċkejknin. Rridu nħadġu li tfal ikunu indipendenti u livelli għalihom infushom anki fil-forma ta' li u jizvilupaw SMEs. Irridu kol inħedġu fenomeni bħal dawn li nsejħulhom business angels, ġifri zaza, nisa u tfal u anke immigranti biex wafqu l-SMEs. Fil-politika tal-industrija aħna wkoll nixtiequ nsaħħu l-kompetitività tagħna hawnhekk il-Kummissjoni nidet inizjattiva li tagħti merba li tilqa' il dawn eh, iż-żaza fl-imprenditorjalità. Aħna qed imorru lura però 10% lura mill-2008 l-hawn għalhekk aħna rridu nseħħom dawn l-semmis l-istati membri u hawnhekk jiena nemmen li l-Kumitat Ekonomiku Soċjali kun jista' jaqdir wol importanti ħafna fuq livell Ewropew. Meta nqisu anki u nverifikaw jekk il test tal smis jistgħu jiġu implementati mod tajjeb u jekk l-imsiba soċjali jistgħux jaħdmu mod adegwat anke għal dak li huma simplifikazzjonijiet u mbagħad għandna wkoll il-portal online importanti li ħana kun nistaw naraw x'qed jiġi importat u esportat mill-pajjiż differenti sabiex naraw eżattament x'huma l-problemi eh, u l-ostakli tal-SMEs biex jikbru u jiżviluppaw. Dan huwa partikolarment importanti għax l-SMEs għandhom ikunu kapaċi li jesportaw għaliex għandhom rwol u għandhom ħafna mod kif jistaw jagħmlu dam, speċjalment bil-internet, bil anke b'servizzi ta' trasport u servizzi ta' disponabilitajiet li jeżistu bit-permess ta' teknoloġi tal-lum, għalhekk importanti ħafna li nibdew bil-persuna. U għalija program tal-Erasmus Zaza, u għal-imprendituri iż zaza u anki għan-nisa zaza imprendituri u afferm importanti. U ta' bilħaq dinja xi ħaġa li għandha tiġi żviluppata minn issa sal-2020. Aħna nistgħu naraw li f'pajjiżi fejn hemm problemi ta' koeżjoni dan il-programm huwa Milqu ħafna u dinja xi ħaġa tajba. Program tal-Erasmus Mundi dan u kol huwa program verament tajba huwa fuq livell dinji u għandu jiġi implementat mod adegwat sabiex kumpaniji żgħar u li għadhom fil-bidu tagħhom ikollhom eh, possibilità li u klijenti ġodda swieq ġodda madwar id-dinja u għalhekk jikbru. Dawn il-faċilitajiet kollha għandhom jiġu mtejba l-intrapriża Europe Network ukoll għandha tirċivi l-appoġġ tagħna għall-istess raġunijiet dan għaliex aħna għandna faċilità li tista' tkun kbira, tista' tinfresh madwar id-dinja u bekk tikseb suċċess. Madana kollu aħna u koll rridu nindirizzaw il-kwistjoni ta' burokrazija l pista ta' amministrazzjoni din titnaqqas għall-SMEs. U sal-2015 Jiena nemmen li għandna naqsu l-pis amministrattiv 25% dan huwa dan hija mira tal-Unjoni Ewropea u jiena nemmen li il-Kumitat ta' Reġjuni jistgħu ikunu ta' assistenza meta jgħinu l-Kummissjoni biex jamministraw dawn is-sussidji għandna bżonn ukoll sistema ta' taxxa li tippermetti il-kompetitività mod aktar wiesa, grazzi. Grazzi ta' Sessur Rubik, issa ngħaddu mill-ewwel għall proċedura taħt il kgdi L-ewwel kellim l-Onorevli Kukuċ. Grazzi tassew, Sur President, l-ewwel net nixtieq nħu din l-opportunità biex nifra lil l-Onorevli Rubik fl-imkien ma' oħrajn huwa ħadem bisħiħ fuq dan ir-rapport u ħoloq biċċa xogħol tajba ħafna speċjalment fi żmien ta' kriżi. Dan ir-rapport huwa ferm importanti li xaħna rridu noħorġu bitweġibiet għal dak li jinsab qoddimna u din hija l-isfida prinċipali li xiridu namlu għal qoddim. Fir-rapport insibu ħafna soluzzjonijiet għal din it-mistoqsija u għalhekk nixtieq nagħti l-appoġġ tiegħi l Rubik. Rubik diġà tkellem dwar l-edukazzjoni u kemm l-edukazzjoni importanti anki fuq fil-level fl-istadju tal-kindergarten, it-tfal iridu jikbru, jikbru qalbina, jekk ma jkunux qalbina, aħna mhux ħanamlu is progress. Punti ħolli rrit ngħid u li n-netwerk tal-negozji Ewropej fil-futur għandu wkoll jagħti rapporti lill parlament Ewropew jirrapportaw lura fuq l-anijiet li nkisbu, miri li nkisbu. U b'dan kollu b'din it-tip ta' kooperazzjoni fin-network u nistgħu suċċess. Grazzi tassew Nati l-kelma l-Onorville Rigna. Grazzi tassew, Sur President, aħna il-kol nishtiqu l-SMEs u kumpaniji żgħar biex jigawdu minn ambjent ta' suċċess, però aħna bħala Unjoni Ewropea rridu immiex l qudiem it-kabir, irridu wkoll naraw li jkollna staff u impjegati kwalifikati u ikolna u kol ħaddi ma sodisfatti fost l-SMEs. Is-surru bik jitkellem dwar il- xoliet li mu jkunu soġġetti għal test tal-SMEs u mhux qed nitkellmu fuq qed nitkellmu fuq il-livelli wkoll però hawnhekk mhux qed nilliminaw dan billi nitkellmu fuq dawn l'affajt mux mhux qed nilliminaw il-pis amministrazzjoni. Aħna rridu naraw li jkun hemm armonizzazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea, però il-rapporter qed jitlob għal standards mini fl-Unjoni Ewropea u dan ifisser li s-sitwazzjoni preżenti tista' tibqa' kif inhi Grazzi tassew, Sur President. Eżis kollegi, f'dan l-istadju aħna għanna 23 miljun semmi u dawn jimpiegaw 57 miljun ruħ u dan ifisser li l-koll flimkien qed nitkellmu dwar 70% ta' xogħol fl-Ewropa kollha kemmi dak li jirrappreżenta dan in-numru. Dawn huwa fatti bażiċi u għalhekk da nibżejjed eh, evidenza biex turi li aħna għandna nappoġġaw l-SMEs tagħna. Dan l-istadju għandna kriżi u l-SMEs ta' bilħaq huma prinċipali f'termi tal-ekonomija tagħna huma forza prinċipali għad kabbir u mal-magna tal-futur u diġa ti kontribwixxu biex ringrazzja l-Onorevoli Rubika rapport dettaljat tiegħu grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Vetman nagħti l-kelma lill onorevoli Zubar. Grazzi tassew, Signora President, forsi aħna nistgħu naqblu mal numru ta' miżuri li huma mniżla bħal pereżempju distribuzzjoni ta' informazzjoni. Però dan ir-rapport mhux qed jolqot il-punti prinċipali, id-diffikultajiet tal-SMEs. Il-pajjiż tiegħi il-Portugal għandu ħafna SMEs li jespiċċaw bla negozju, bla xogħol għaliex għandna ċertu regoli qed jiġu imposti mit-trojka. Dawn il-politika qed iwaslu wkoll għal tneqqis fuq il-konsum internu anki telf ta' setat għal ċittadini u konsumaturi dan kollu naqqas id-daqs tal-ekonomija tagħna dawn il-politika ta' austerità, jekk dawn il-politiki se jkomplu fuq livell Ewropew, speċjalment fil-pajjiżi tagħna, ser jagħmlu diffiċli ħafna biex aħna nsiru aktar kompetittivi u biex aħna nkabru u namlu negozju fil-pajis tagħna, jiena nappella għalhekk għal solidarieta. Solidarieta hija l-iktar ħaġa prinċipali, però għas fl-Unjoni Ewropea din wis il-bot mir realtà Grazzi tassew, il-kellim li miss, l-Onorevoli Nikolaxik. il l-SMEs u l-opportunit tagħhom għan negozji dan is-suġġett għandu jkun is-suġġett tal-lum. Għaliex jekk aħna nixtiequ nimplementaw il-politika ta' kojeżjoni dan ifisser li aħna rridu nappoġġaw ir-reġjuni kollha fl-Ewropa dan ifisser li rridu nappoġġaw il-kompetittività u bosta minn dawn l-intrapriżi żaru medji għalhekk irridu jiksbu bosta flus mill-fondi li jeżistu tal-Unjoni Ewropea xumma qed jagħtu ħafna opportunitajiet ta' xogħol. Għalhekk iridu nappoġġaw ukoll l-SMEs ambjentali għax ta' sikwit per eżempju intrapriż li għandhom xesma l-agrikoltura jew bioagrikoltura taħna wkoll inħarsu lejn il- kwistjoni nistaw insolvu eh, kwistjonijiet eh, ambientali fil-reġjuni dawn huma elementi li jaffetaw ukoll l-SMEs. Għalhekk irid ikollna finanzjament biżejjed biex nappoġġaw l-SMEs. Grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Nikolaxik. Nati l-kelma l-Onorevoli Barrio. Grazzi tassew, Sur President. 85% ta' xogħol ġdid jinħolqu mill-SMEs, hekk għalinna rapporter, però rridu nġbdu attenzjoni li wieħed minn erba ta' dawn l-SMEs ma jużawx il-potenzjal tas-suq waħdini u wieħed minn tminja ma jiżviluppawx lilin mill-frontieri tagħhom, ċifri frontieri domestiċi, ċifri x'nistgħu nagħmlu dwar dan. Il-rapporter suġġerixxa li naqsu l-burokrazija, l-pisa amministrattiv u anki nippruvaw nejnu fil nejnu bil-kapital uman, dialogu soċjali u kollu importanti f'dan il-kontest, però barra minn hekk irid ikollhom aċċess għal finanzjament għatfadilna ħafna xogħol x'namlu f'dan il-qasam. Għandna l-programm Horizon 2020, għandna il-ħolqien ta' politiki ġodda, però barra minn hekk kummissarju għandna bżonn ukoll l-aċċess l smis għandhom ikollhom aċċess għas-suq tal-flus, ta' kreditu għandhom bżonn il-kreditu sabiex bekun jistgħu jiżviluppaw kif tiżviluppa l-ekonomija. U aħna hekk nitolbuk li tagħmel dan huwa element fundamentali li sati membri li jkollhom aċċess għall kreditu sabiex bekk ikunu jistgħu jilħu u jagħmlu l-attivitajiet tagħhom. Grazzi tassew, onorevoli Barrejo, nati l-kema il-Sur Binkler. Grazzi tassew, jena nishtiq ukoll nibda billi nifraħ lil l-onorevoli Rubik għal dan il-rapport bħala rapporter għal din l-opinjoni jina u kol ħdimt f'din l-opinjoni kienet kooperazzjoni tajba ħafna, kienem ħafna stress għal Sur Rubik li qed tipprova Issaħħaħ il-kondizzjonijiet tan negozju anki ta' għall-SMEs li diġà huma impenjati fuq livell internazzjonali u anki biex jindirizzaw ċertu idejat li qegħdin eh, jagħmlu ilhom qed jindirizzaw koll ostakli li l-ostakli l-SMEs ta' magħhom meta jkollhom kummerċ internazzjonali jridu wkoll najnu l-SMEs għaliex dan dan jgħin il-kumpanji biex jipprovdu anki xogħol u anki biex l-SMI siglu fi swiq terzi. Palissa safna stati membri jinsabu zvantagġati għalek għandhom bżon informazzjoni speċifika li taslihom mod aktar aċċessibbli bħala konklużjoni l-internalizzazzjoni tal-SMIs u kol huwa aspett importanti għal l-SMIs Ewropej. Grazzi. Filin danke kollegi. Grazzi ħafna lilek, so vinkla. L-arveri mis, l-arveri miss Grazie tal-mikrofoni u il- fil-mija tal-impjiegi kollha u mill-imprizi tal-medja u jistgħu u iżjed impjiegi specialment fost iż-żgħażagħ id-dejtaturi li dawn l-imprizi zaru u medji immexxu l-ekonomija Ewropea jistaw jiġġieldu kontra l-esklużjoni soċjali u jfissru wkoll integrazzjoni u stabilta. Iżda jiffaċċjaw burokrazija, piżi amministrativi u għandhom bosta xkiel għall-istabiliment ta' dawn l-imprizi ma' dawx aċċess għal self u għandhom problemi loġistiċi għal-assat ma jistawx jużaw il-potenzjal kollu tagħhom u l-għajnuna li hemm mhux dejjem taslilhom jridu nappoġġjaw l-SMEs nejnuhom fil-kompetittività tagħhom u nadottaw miżuri biex innaqsu l-burokrazija. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Flaxikova. L-ħar, kellem l-Onorevoli Kari. Grazzi, Sur President. Jina kontent li għedin naraw l-imprezi zaru medji Ma nix nifraħ ukoll sur Rubek għal punti li għajem. U nixtieq li jiġu implementati mill-aktar fis possibbli wieħed mill-punti li nixtieq nisħaq u l-importanza tal-edukazzjoni dan barra. Xistu jgħamlu jagħmlu tfal? Għadni għatma smajt il-ħadd jgħajt li jrid ikun imprenditori ftaħ l-impriża tiegħu għana nixtieq Tew mill-kindergarten illi ndaħlu din il-kultura li ġdin sejra tamra differenza. Punt dwar il-burokrazija, punt għar importanti. Kif ukoll f'termin tal-leġiżlazzjoni jridu nadottaw politika illi l-ewwel naħsbu fiż-żaj. Potenzjal huwa enormi u rridu inkomplu nħeġġuh. Grazzi. Grazzi, onorevoli Kelly. L-Onorevoli Tikaw, jek joġbok. Grazzi, Signora Sur President. L-imprizi sar u medji ibatu minn dan il-periodu ta' kriżi minħabba nuqqas ta' finanzjament li huwa meħtieġ għal iżvilupp tagħhom. 85% tal-impjieg il-ġodda bejn 2002 u 2010 u mill-SMEs u għadastan dawn għandhom rol importanti fl-ekonomija. Jimpiegaw, u 25% tal-impieg il-ġodda u 80% tal-riċerka pubblika u privata ħana nixtiequ nkomplu appoġġaw lil dawn l-SMEs sabiex ikollhom aċċess ola suq waħdin speċjalment dawk tal pajzi terzi l-iktar fejn eh, jidħol il-promozzjoni u anke drittijiet ta' proprjetà intellettuali, possibilità li tużen f'appalti pubbliċi anki komunikazzjoni u standardizzazzjoni jina nappoġġa l-programm Cosme ġdid dwar kompetitività tal smis u naqbel anke ma l-istilizzazzjoni semplifikazzjoni ta' bosta strumenti tal-Unjoni Ewropea marbuta mal-aċċess għal kreditu. Grazie. Vielen Dank, Frau Kollegin und damit ist das Catch the Eye-Verfahren wirklich. <laughs> Grazie, onorevole Zickow. konkludejna l-procedura Catch the Eye u u issa jista' jikkonkludi l-Kummissarju Pibags. Aħna nixtieq nirringrazzjaw l-Onorevoli Rubik illi jirrifletti imprim kbir minna ta' rapporter u tal-parlament fil-gwar tal-SMEs. Aħna nisqu fuq l-internizzazzjoni tal imprisi ta' rumedi, politika industrijali u regolamentazzjoni intelligenti għandkom raġun. SMEs huma s-sisla tad dar tal-ekonomija jirrappreżentaw żewġ terzi tal- xogħol fis-settur pubbliku u u 58% tal-valur miżjud kif ukoll 85% tal-impjieg il-ġodda dawn l-aħħar snin. Iżda ġew mill-quta b'mod aħrax ħafna mill-kriżi u jeħtieġu għajnuna biex jiffaċċjaw l-sfidi. Il-Komissjoni tista' tarkom raskom il-istrateġija l impriżi żaru medji tal-Komissjoni se tiffoka fuq l-attivitajiet u xejriet ta' bażi ta' firxa wiesa ta' attivitajiet u programmi ta' nfiq dan jinkludi fost l-oħrajn is simplifikazzjoni tal-proċeduri kif ukoll il-ħolqien ta' one-stop shops iżda sejri nagħtu wkoll appoġġ dedikat u servizzi għabbazi tal-bżonnijiet partikolari tal-komunità tal-SMEs fuq livell Ewropew. Il-programm għal kompetitività tal-imprizi kif ukoll tal-SMEs. Il-programm Cosme. Ir-rapport tas-Sur Rubek isejjaħ għal internazzjonalizzazzjoni għal imprizi tal-rumeti permezz ta' strateġija u aħna nappoġġaw 13% ta' l-SMEs esportaw f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u l-koll nafu kemm huma kbar l-opportunitajiet b'ekonomiji kbar emerġenti paċina l-Afrika u l-Amerika t'isfel. 90 fil-mija ta' tkabbir fl-2020 hija tisseħ barra mill-Unjoni Ewropea. Il-Komissjoni qiegħda tidentifika lakuni fl-appoġġ għal dawn l-imprizi. Riżultat ta' dan l-eġerċizzju ta' mapping se jirġi prezentat f'Diċembru. Is-sena dira se jirin nippreżentaw azzjonijiet konkreti fuq livell Ewropew biex nindirizzaw diffikultajiet illi l-Islamis jiffaċċaw fil-realtà, iżda nista' niżgurakom illi se jrin inkomplu bil-inizjattivi ta' suċċess bil-Enterprise Europe Network, Helpdesk l-istabiliment ta' ċentri anki barra mill-Unjoni Ewropea u nixtieq insemmi il talba għal tkabbir saru msunijiet anke ġewwa l-Brażil u l-Istati Uniti, il-Messiku u l-Kolombja. Dawn il-missjonijiet sa' Tajani kienu ta' suċċess sa' bażi anke tal-feedback pożittiv u l-konklużjonijiet ta' ftejjemiet politiċi f'numru ta' setturi fosthom il-politika tal-SMEs u l-kooperazzjoni industrijali. Dwar it-tnaqqis tal-pis amministrattiv u għata tħassib għalina l-kol. Il-Komissjoni edha s-saħħaħa l-applikazzjoni tagħha tat-test tal-SMEs fil-proċedura ta' valutazzjoni ta' impatt iżda palma tafu l-SMEs għadha mibatu minn regolamenti ta' pis żejjed bekk qegħdin naħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib mal-SMI e sur e organizzazzjonijiet tal-SMI sabiex identifikaw l-10 l-iktar t li jimponu PIS fuq l-SMI e u nifsu wkoll konsultazzjoni pubblika li tibqa' miftuħa sal milies. Man nix żmienx nitilfu fuq riżultat se permettilna illi naslu għal-qalba tal-problemi. Permess tal-leġislazzjoni u naraw fejn nistgħu nimponu reġimi iktar simplifikati u ħfef filwaqt li nżommu l-għan ta' leġislazzjoni bħas-saħħa u s-sigurtà. Il-budgets Ewropew li jati u wkoll għajnuniet immirati għall smis il program kasu se jkopri u kolazzjoniet favur kompetitività u l-SMEs pal titjib għall aċċess tal-finanzjament kif ukoll in network Enterprise Europe il-program Cosmo Koster jimmira illi it fi sostenibilità tal-imprizi Ewropej u jtejjeb l-aċċess għas-suq fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra. Prioritajiet imsemmija fir-rapport tiegħek. Ħajkun hemm ukoll titjib fl-Erasmus għall imprendituri kif istemma Mr. Rubik għal dastant Kosmewa programm illi jagħti appoġġ il-prioritajiet politiċi F'dawn iż-żminijiet ta' austerità nafu wkoll it-talba tar-rapport għal żieda tal-budget ta' dan il-programm dastant importanti. Il-President Barroso f'bosta u bosta drabi saħaq illi l-SMEs huma waħda mill prizajiet tal-mandat tiegħu u nista' niżgurakom illi hu determinat illi dan isalfu fir-realtà bluża tal-istrumenti kollha illi għandu għad dispożizzjoni tiegħu. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kommissar P. Grazie, Kommissario. Pibal spek temmejna dibattitu dwar il-vot għal dan il-punt. Issir għada fis-sitta u koll il-punt li jmiss fuq l-agenda. Il-rapport ta' Kristina Ireland dwar strejt komuni rigward il-viġi uffiċjali russi involuti fil-każ ta' Sergej Magnitsky l-Onorevoli Oiland. Mikrofonu